colleagues, we will begin the votes. We should be... Eżis kollegi, ejja nibda votazzjoni, għanna ħafna fuq xiex nivvotaw, naf li nar ta' ħamis ħafna minnkom jivvjaġġaw. Ejja nibdew billi nadottaw l-agenda u jekk mawx oġġezzjonijiet l-agenda hija adottata. Issa, e, bħala profil lingwistiku id-Danis, il-Kroat u il-Galliku mhux se jkunu disponibbli illum. Issa, Punt ieħor minn servizzi tekniċi din il-kamra qed nużawha ta' spiss. U meta nitkellmu rridu noqogħdu viċin il-mikrofonu għax din hija kamra kbira u t-tekniċi u l-interpreti qed isibuha diffiċli biex jifmu jifmukom mod ċar qed dal dan messaġġ għalhekk il-kollegi uħud minnkom qegħdin ikunu mbedin mill-mikrofonu u jkun aħjar jekk toqgħodu iktar viċin. Il-vot tal-Onorevoli Nagi għandu mhux 40 minuta l-oħrajn aktar fil-qosor biex nagħtilkom id-dejja wkoll ta' kemm seddum il-votazzjoni illum. Qabel ma naddu l-votazzjoni irridu u kol naddu għal punt numru 3 l-approvazzjoni. L-adozzjoni tal-minuti tal-3 ta' ottubru, 5 ta' settembru, 30 ta' awwissu, 15-16 ta' ġunju, 30 ta' meju, jekk ma' ġuġġessjoni tal-minuti dawn huma adottati. Issa nistaw naddu għall-ewwel votazzjoni. L-ewwel votazzjoni punt numru 5 jgħid il-President jekk m'għandkomx il-voting card għajdulna. Mela mill leader kulħadd għandu l-voting card. Anzi, il-President jikkoreġi ruħu punt erba' il-ftejm dwar kooperazzjoni operattiva u strateġika bejn il-Ġorġja u l-Europol ir-rapporter huwa jien u nistgħu ngħaddu għall-votazzjoni. Emenda numru wieħed, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix. Emenda numru 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Timma taħdix lanqas emenda tlieta votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Timma taddix emenda numru 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ukoll ma taddix. Naddu issa għal vot finali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddu kol 31 vot favur 3 kontra 6 astensjonijiet. Nadu issa għal punt numru 5, votazzjoni dwar il-ftehim dwar kooperazzjoni operattiva u strateġika bejn l-Ukrajina u l-Europol. Il-rapportel hija Marija Gabriel u nistaw mal-ewwel naddu għal votazzjoni. Nistaw nivvotaw għan blok jekk taqblu. mhux qed naqblu milli ma tixtiequx nivvotaw għan blok, mela okej, ma jimpurtax ngħaddu għal emma drum l-wieħed votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma tħaddix emma drum l-tnejn votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Votazzjoni maħluqa. Din ukoll ma tgħaddix. Issa, mandu numru tlieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tgħaddix emenda erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U din ukoll ma tgħaddix. Votazzjoni finali. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. U din taddi 34 favur, 3 kontra, 6 astensjonijiet. Nawguraw l-rapporter. Kollegi, nandu issa għal punt numru 6 tal mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità tal finanzjament ta' miżuri budgetari immedjati biex tiġi indirizzata għal kriżi tal-immigrazzjoni tal refugġati u tas-sigurtà. Rapporter Monika Makovej u nistgħu ngħaddu għal votazzjoni. Nibdew kompromess numru 1. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda numru 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Kompromess numru 2. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Dan il-kompromess jaddi. Issa naddu għal-kompromess numru 3, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Din taddu kol. Kompromess erba, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, din taddi. Issa nadu l-emenda 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Emenda 28, skużawni, għanzi 27 ma taddix, naddu sa 28, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. din tgħaddi. U issa il-vot finali fuq it-testa kif modifikat votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa tgħaddi. 38 e favur, 3 kontra, 2 astensjonijiet. Nawguraw li rapporter naddu issa għal eh, punt numru 7. Mobilizzazzjoni tal-marġini ta' kontingenza fl-2017. Għal darboħra ir-rapporter Monika Makovej u nistgħu naddu għal votazzjoni. Kompromess numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Kompromess numru 2 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa tgħaddi. Kompromess numru 3. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Taddi. Emenda 21. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Emenda 22. Votazzjoni miftuħa. Il-kompromess qabel m'għaddix. Emenda 22 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Taddi. Kompromess erba, votazzjoni miftuħa. Mm, votazzjoni maluqa, taddi. Issa, votazzjoni fuq il-test kollu kemmu, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dan jaddu wkoll 38 favur, 3 astensjonijiet, 3 eh, kontra 3 astensjonijiet, nawguraw li rapporter. Issa naddu għal punt numru 8. Mela, punt numru 8 is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015 il-rapporter Joseph Nagy, Hemm xi korrezzjonijiet wara talbiet mill-grupp emenda 587 u 610 se jiġu votati b'mod separat. Jekk jiġu adottati snejn li huma ħajkunu repetittivi, ġifieri jekk 587 se jiġi adottat 610 jaqa'. L-istess ħaġa b'emenda 702-953. Ġifiri, jekk 702 taddi, 953 ta' Jekk kulħadd jaqbel nistgħu nkomplu. Ma nafx jekk forsi r-rapporter jixtieq xi kummenta ta' malajr. Grazzi tassew, nixtieq nirringrazzja lill grupp kollu li shadow u l-membri kollha, li shadow u l-membri kollha għal-ħidma tagħhom fuq dan ir-rapport importanti ħafna dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea għall-2015. Għanna mal-1000 emenda. Għanna 45 kompromess u xi tnejn u erbajn vot separat. Nittama li nistgħu naħdmu b'kooperazzjoni biex insibu l-aħjar soluzzjoni. Grazzi Strunagi. Naddu mal ewwel votazzjoni nibdew kompromess numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Kompromess tnejn. Anzi, kompromess tlieta. Naddu għal kompromess tlieta l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. It-tieni parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda tnejn. votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma taddix. Kompromess tnejn. votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi. Kompromess disa. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Taddi. Emenda 309. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Kompromess erba. Vot maqsum l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 37, vot maqsum l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Tieni parti, votazzjoni miftuħa. maluqa. Ma taddix. Kompromess 5, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 6, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 372, votazzjoni miftuħa maluqa ma taddix kompromess 30 votazzjoni miftuħa maluqa taddi kompromess 7 votazzjoni miftuħa maluqa din taddi. U san jihdu nota tal-vot tas Sur Becker. Erba 0-4. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 406 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Kompromess 20. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 416. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tadi. Emenda 440: votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 40. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 13. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 14. Votazzjoni miftuħa maluqa taddi kompromess 19 votazzjoni miftuħa maluqa taddi kompromess 15 iżda qabel hemm emenda 487 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Din taddi. Kompromess 15. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Kompromess 16. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 17. Votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi? Emenda 505, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi? Kompromess wieħed 41, votazzjoni miftuħa. Maluqa? Taddi. Kompromess 18, votazzjoni miftuħa. maluqa taddi kompromess 32 votazzjoni miftuħa maluqa taddi emenda 579 578 u 579 flimkien. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Kompromess anzi, emenda 580, votazzjoni miftuħa. Ħames u tmenin. Kulħadd vota Votazzjoni malu għaw din taddi, kompromess 23, votazzjoni miftuħa. L-ewwel parti. Maluqa. Taddi t-tieni parti. Maluqa. Taddi. Emenda 587, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Taddi. Kompromess 21 l-ewwel parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 610 anzi 613 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Mutaddix. 614 votazzjoni miftuħa. Maluqa? Ma Kompromess 36, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 24. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 22. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Naddu għal emenda 694 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 702 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 25 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromess 26. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 20, compromise 27. Kompromess 27. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 28. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess 29. Anzi, emenda 738. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi, kompromess 29, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Kompromess letin. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jaddi. Emenda 757, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tattix. 758 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 771 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Kompromess 33 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess 34. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess 35. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess 38 jgħid il-kellim. Kompromess 39, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 931, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddeċ. Emenda 945, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 951 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 952 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 956 953 waqt ġifir naddu għal 956 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex 959 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa m'għaddiex emenda 973 votazzjoni miftuħa ġidu tamruha kollha 973 sa 982 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Dawn m'għaddewx. Kollegi. ser nivotaw fuq kompromess. Ser nivota fuq il-testa kompromess fuq il-ċitazzjonijiet. Il-testa kompromess, niftu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa għadda u peress li dan għadda issa ngħaddu għal premessi. Lesti għal premessi. Hemm xi ftit premessi. Naddu għal premessi għal emenda 118. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Għaddiet, kullħat jaffen insabu kompromess għaxra fuq il-premessi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Kompromess għadda. Emenda 165 tal-premessi. Votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 184 tal-premessi. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 254 tal-premessi, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 260, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 270, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiċ. Nadu għal paragrafu fam sitta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Fam 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Paragrafu maddiex. Fam 56 votazzjoni miftuħa. Fam 56. Votazzjoni maluqa. Għadda. Issa kollegi ser nivvotaw fuq il-verżjoni finali, vot votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni finali. Kulħat vota. Il-votazzjoni maluqa għaddit. Er, we had erba favur, erba kontra u erba stensjonijiet nifirħu rapporter. is Nagi. Issa għandna votazzjoni oħra, anzi tnejn oħra jgħid il-kellim. Issa ser naddu għal regoli tad dritt ċivili dwar ir robotika. Ir-rapporter huwa Mikal Boni. Din hija adozzjoni tal-abbozz tal-opinjoni tat regola 54. Ir-rapporter jixtieq jitkellem jekk le nistgħu ngħaddu għal votazzjoni Kollegi, ser nadu dritt għal votazzjoni. Votazzjoni fuq kompromess tlieta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Kompromess erba, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-kompromess għadda. Emenda 83. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess sitta, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess seba', votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għadda maġġoranza kbira kompromess 8 votazzjoni magħluqa għadda kompromess disa votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għadda wkoll Kompromess 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 43, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess 12, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess tlettax. votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għadda. Kompromess 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 62. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromiss 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, għadda. Issa naddu għal premessi. Anzi, emenda 79 qabel, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. maddiċ. Ma lissa naddu għal-emenda 87. Emenda 87. Emenda 87. Iva tajjeb. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. L-emenda mandiċ. Issa ċitazzjoni fil premessi l-ewwel kompromess votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għadda. Kompromess tnejn votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 10. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa Votazzjoni fuq it-test kif ġie mibdu votazzjoni miftuħa. <clears throat> Votazzjoni magħluqa għadda. 47 eh, favur, ħadd kontra żewġ astensjonijiet. Nifirħu rapporter, grazzi Tajs, tal-għajnuna. Punt 10. li skambju ta' informazzjoni sistema ta' twissija bikri u l-proċedura tal-valutazzjoni ta' riskju dwar sustanzi psikoattivi ġodda ir-rapporter huwa Surboni u din hija l-votazzjoni fuq il-ftuħ tal-negozjati interistituzzjonali u tim ta' negozjaturi. Ir-rapporter jekk ma jixtieqx jitkellem nistgħu ngħaddu għall votazzjoni Il-rapporter ma jixtieqx jitkellem għalhekk ngħaddu dritt għall votazzjoni. Nivvotaw fuq MV emenda 10, votazzjoni miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet kompromess wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 24, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Kompromess 2, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għadda. Hemm fit 13 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda 27, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. maluqa. Maddiċ. NV14, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Maddiċ, emenda 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, MV 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ, MV 16, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet, envis bataġ, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda sitta. Flimkien ma' 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Kompromess li ta' votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Kompromess erba. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda. Emenda disa votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 30, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. emenda 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. MV 21, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet emenda 32, votazzjoni miftuħa. votazzjoni mal għaddiet emenda 33, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, emenda 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda tletin votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Emenda 35, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Kompromess 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadda, MV 23, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. magħluqa. Għaddiet, MV24 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. MV25 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 26 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 37, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 14, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda mistaġ votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Il-premessi MV wieħed. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tajjeb, ta' ma le. MV2 ejan komplu. MV2 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddeċ. MV3 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ddeċ. MV4 votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda 18, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. MP5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. MP6, votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 17, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ, MV7, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet MV8, votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet emenda wieħed votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet issa ngħaddu għal vot finali votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet 48 favur xejn kontra tliet astensjonijiet u issa ser nieħdu deċiżjoni fuq il-ftuħ tan negozjatu ta' tim ta' negozjatu votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Votazzjoni għaddiet 48 favur, wieħed kontra u tliet astensjonijiet. Nifir il rapporter. And the final vote, colleagues. So the final vote point L-aħħar votazzjoni punt 11 ser tkun il-mistoqsija l-tweġib orali Nitkellem fuq eh, mistoqsija orali li l-Kummissjoni dwar l-obbligazzjoni tagħha fil-qasam tar reċiproċità tal-viża brabta artiklu wieħed erba ta' regolament wieħed li teddisa żbarra ġero wieħed dan ħatkun votazzjoni waħdanija, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddiet 45 favur ta' kontra 4 astenzjonijiet. Mela, ekk nalqu l-votazzjonijiet kollha, grazzi ħafna. Tal-għajnuna ta'kom, grazzi. So, so colleagues, we voted very Kollegi, votajna malar ħafna. Ġifiri, edin sija kmini eh, fuq l-iskeda tagħna. Nistgħu nifqu għal sija. Grazzi ħafna. Ħanif u issa għal sija.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

ħafna. Thank you. Oh.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 Uh, dear colleagues, if everyone is ready, we can... Kollegi, jek intom lesti nistaw nkomplu bil-laqa. Grazzi tal-paċenzja. Il-votazzjonijiet l-estajnijom ħafna qabel mill-li ħsibna. ħafna ktar minn mill-li ħsibna, grazzi tal-kooperazzjoni, grazzi tal-edha u eklura fil-ħin. Issa se nerġaw. Nibdew bil-punt numru 12 dwar l-inizjattiva Ewropea dwar il-cloud computing Għanna bozz opinjoni mill rapporter Surboni, dinja fuq inizjattiva propja, fejn eh, il-libe ser eh, joħroġ opinjoni taħt regola 3 u 50 u għadhom kif fakruni biex nispjega daqsxejn, soltu ma nispjegax. Ġeneralment f'dan il-kumitat dwar dan għandna eh, rekord tajjeb dwar affarijiet li għandhom xaqsmu ma' dan il-qasam tal-cloud computing u nixtiequ li f'dan il-komitat inżommu eh, l-inizjattiva. Għalek interessanti naraw daqxejn xed jissuġġerixxi s-sur Boni f'dan il-rapport għalek għan itolbu issa eh, jispjega xejn. Sur Boni, grazzi ħafna President, kollegi. Jiena ħajjajt din dan l-abbozz ta' opinjoni fejn qed nifoka fuq il-kompetenzi tal-Kumitat Libe u qed nisħaq fuq il-bżonn illi il- eh, il-klaw ta' xenza miftuħa għandha tkun konformi mal-drittijiet fundamentali qed nifoka hekk ukoll fuq il-sigurtà tad-dejta nenfasizza kemm importanti li xjentisti u r-riċerkaturi biex jikkoperaw bejnietom u jkun hemm ukoll skambju ta' data dinja innovazzjoni fundamentali, teknoloġiji ġodda bħal cloud computing u l-inizjattiva cloud ta' xjenza miftuħa ser iġibu riżultati pożittivi fuq eh, f'dik li innovazzjoni miftuħa. Dan l-iskambju ta' informazzjoni u ta' data irrit ikun konformi ma' leġislazzjoni eżistenti dwar il-protezzjoni ta' data mod partikolari il-regolament li ġi adottat riċentament fuq il-protezzjoni ta' data. Bek nassiguraw li jkun hemm approċċ armonizzat ftik li l-implementazzjoni tal-GDR din hija xi ħaġa essenzjali għal komunità xjentifika biex bekk dawn ikollhom l-istess obbligazzjonijiet u eh, prinċipji fl-Ewropa u fl-Unjoni Ewropea kollha. Naħseb li importanti ħafna f'dan l-istadju ta' implementazzjoni sabiex inżommu l-armonizzazzjoni illi hemm proposta fil-regolament. Barra minn hekk insemmi wkoll l-importanza tal-li jkun hemm flus ħieles ta' data biex bekk il xenza u riċerka tkompli tiżviluppa nittama illi fl-inizjattiva tal-Kummissjoni dan l-aspett ikun imsemmi wkoll aħna qed nistennew illi l-Kommissjoni tressaq xi ħaġa marbuta ma' dan. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas insemmi wkoll l-importanza ta' ċiber sigurtà għal cloud ta' xjenza miftuħa biex bekk ma jkunx hemm eh, ksur fis-sigurtà u nappoġġaw ukoll l-inċentivi sabiex nisviluppaw it-teknoloġija biex nassiguraw li jkun hemm sigurtà meta jkun hemm skambju ta' data kollegi l-koordinaturi ddeċidew li jaħdmu dan il-fajl bl-Ingliż biss għaliex għad iridu nifvotaw f'Diċembru qabel ma nadottaw il-barba ma jkollhom il-votazzjoni fl-itre. Il-data hija l-21 ta' Diċembru fil-6 ta' flaxija dak biex tress u l-emendi. U eh, grazzi tal-, tal tal-kommenti jina nisma' dibattitu. Thank you very much, Mr. Boni, and uh, we can now go to the shadows and other colleagues who wish to speak. And that... Grazie, ma nissa għaddu għal shadow rapporteurs sur l-kollegi oħrajn. Għanibdew bis-Sinjura Griezmann. Merci, Claude. Uh, quelques mots sur ce... Grazie, Claude. Għana jitkemtejn fuq din opinjoni l-għu għennet nilqa il-xol li għamil il-Sorboni illi analizza dan il-proġett fil-fond jina naqbel mal-erba punti ewlenin illi hemm nislin. Barra minn hekk jina kontenta ħafna li nista' naħdem fuq xi ħaġa għandha x'taqsam ma' dan il-qasam għaliex u qasam illi iwijat ħafna hemm pjan sod ħafna warajh u naħseb li l-Ewropa trid tkun kreattiva u innovattiva dejjem. Barra minn hekk hawnhekk qed nitkellmu dwar kif nistgħu naqsmu l-arfin ma' xulxin, kif nkunu kompetittivi u kif nimxu qoddim fil-qasam digitali. Dinja differenti ħafna minn kwistjonijiet oħra li ser nkunu qed niddiskutu minn ftit ieħor fiħal. Nitkellmu fuq affarijiet pjuttost traġiċi dwar il- il-tema ta' dan il-rapport hemm ħafna data differenti u data kbira ħafna fuq il-cloud u dan jippermettilna sabiex eh, li jippermettilna nasbu flimkien l-arfin u anka nimplementaw il-politiki Ewropej. Naturalment. U importanti ħafna illi ma nqogħdux inkaxkru saqajna iżda illi nkunu minn ta' qoddim. Meta nasbu fuq kontinenti oħra bħall Asja u l-Istati Uniti naraw li hemm ħafna kompetizzjoni minn hemmhekk għalhekk huwa essenzjali nkunu nistgħu niżviluppaw l-istrumenti tagħna u li dawn ikunu strumenti Ewropej. Għalhekk is-suġġett huwa wieħed eċċellenti. Naturalment hemm numri ta' sfidi wkoll illi jissemmew u li qed naħdmu fuqhom. Xtaqt insemmi wkoll xi kwistjonijiet dwar il-protezzjoni u dwar is-sigurtà, dwar il-protezzjoni l-ħarsin ta' data personali. Din hija xi ħaġa li tissemma ta' spiss mhux biss f'dan il-kumitat imma anke miċ-ċittadini. U fil-fatt il-kollega diġa semma dan il-punt. Il-cloud, il-cloud Ewropea, ser ikolla xi diffikultajiet d-dima dwar il-leġislazzjoni tal ħajsin tad-data. Forsi tiftakru illi kienu ġew identifikati 30 riskju differenti marbuta mal-cloud għalhekk. Irridu noqogħdu attenti f'dak li huwa l-użu tad-data, l-użu mill-ġdid tad-data, il-kondivizjoni tiegħu u irridu noqgħdu attenti li meta jkun hemm data fil-cloud dina tkun imħarsa kif suppost minn regolamenti Ewropej, regolamenti dwar kif li tiġi maħsuna meta u aspetti oħra li m'iniex se nidħol fihom kollha. It-tieni kwestjoni nixtaq tinsemmi hija huwa ir-riskju illi il-data li tkun maħżuna f'sistema virtwali tista' tiġi modifikata. Din hija data li tista' tkun eh, modifikata minn ċittadini jew inkella eh, tispiċċa fidejn partijiet terzi mingħajr awtorizzazzjoni. Jista' jkun li jkun hemm xi naqqasijiet fis-sistema tal-operaturi u il provveditur li huwa entità legali jista' jkun li ma jagħmilx ġestjoni tajba ta' dik id-data, jista' jkun li juża ħażin, jew inkella jkun hemm xi noqqas teknoloġiku u eh, id-data ma tkunx imħajsa kif suppostu dan iridu niftakru fih sabiex ukoll niprovdu l-garanziji legali. It-tielet kwistjoni li importanti ħafna hija dwar il-possibilità li kunem akkwist legali ta' data fuq talba ta' pajizi terzi, eh, pajizi li huma barra mill-Unjoni Ewropea. Mela dak kienet l-ewwel serje ta' kwistjonijiet dwar il-protezzjoni ta' data. Issa hemm xi kwistjonijiet ukoll marbuta mal- Ħajsin ta' data kontra il- il-ċiberreati. F'dan it-test għanna il-mira illi ikunem protezzjoni tal-infrastruttura tal-cloud Ewropea. Dinna xi ħaġa li rridu naħsbu għalija minn issa u mhux nerġgħu lura għalija la darba mbagħad sinsibu l-problemi ma' uċna. Għalhekk jekk inti jgħat taħżen ħafna dejta, dak huwa strument li jista' jaħdem b'żewġ modi jista' jkollu effetti negattivi u pożittivi naf li rapporter dana jafu anke l-kumitat. U żgur li min issa sal-iskadenza l-elementi sa nhar it-tnejn se nkun qed inressa anke xi affarijiet oħra. Grazzi. L-Onorevoli Allahu. Grazzi ħafna. Kti permetti li nishtiq najt kentej fissem is-sur Delton li huwa il shadow tal-grupp ICR li illum mhux jagħta wek. Kif l-opinjoni naħseb li hija tajba li Sijar ser ressa xi emendi iżda huwa pjaċir tiegħi li aħna naħsbu li din l-opinjoni sejra fid-direzzjoni tajba sur Delton jilqa l-fatt illi f'din l-opinjoni hija miġbur ukoll illi il-regolament tal-protezzjoni ta' data jirrappreżenta affas soċ u li m'għandniex bżonn iżjed leġislazzjoni f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi. Signora Sargentini. Grazzi. L-Inizjattiva Ewropea tal-Cloud, speċjalment għal skopji ċentifiċi hija idea tajba ħafna. Niftakar li diġa kellna dibattitu fuq dan il-suġġett fl-2013 u fl-2014. Niftakar ukoll li l-Kummissarju ta' dik il-ħabta li Cruz bdiet tiżviluppa din il-cloud Ewropea Issa sfortunatament għażlet lill hp sabiex jibdew jiżviluppaw il-Cloud Ewropea dik il-ħabta kien hemm eh, għaddejn investigazzjonijiet dwar il-rivelazzjonijiet ta' Snowden, inti fil-fatt konti qed tippresidi il-ħidma fuq dak. U dik il-ħabta kien ċar li kien hemm bżonn protezzjoni tad data kif ukoll opportunità negozji li jiżviluppaw cloud Ewropea illi tkun tista' tuża l-ġurisdizzjoni Ewropea bħala vantaġġ għaliha sabiex tkun tista' tinħażen id-data fuq dik il-cloud anke minn pajjiżi terzi, imma kommissjoni x'għamlet għażlet lill-HP Hewlett Packard. U minn dak iżmilla ma smajna xejn. Iżda xorta tajjeb li nerġgħu lura fuq dan is-suġġett u li anka ikonna din l-inizjattiva ta' Cloud Ewropea sabiex nipproteġu il-ħidma ta' xjentisti Ewropej. hemm bżonn li nkomplu nkattru l-industrija tal-informatika tagħna stess, industrija Ewropea. Iżda meta niġu għal protezzjoni ta' data irridu għadu attenti ħafna. Kwalunkwe cloud li taħżen id-data u informazzjoni sensittiva toħloq riskju għal privatezza ta' ċittadini u sfortunatament il-Kommissjoni dinha tqisha bħala xi ħaġa sekondarja. Eh, jien naħseb li Eh, punt ewlieni jista. u tija importanti ħafna illi n-nis ikunu jafdaw il-sistema tal-cloud biex fuqa jasnu d-data tagħhom. Għalek dwar dan il-punt ma naqbilx ma' rapporter illi hemm il-pseudonimizzazzjoni u l-anonimizzazzjoni klim tqal tajt il-kellima illi ifissru illi anzi nasbu li li għandu jkun hemm iċ-ċans nerġgħu lura għal veru dejta biex ma jitkunx moħbija minn pseudonimi. Ma nafx jekk rajtux l-informazzjoni li ħarġet riċentement illi eh, mannix aħna nimmiraw illi id dejta tkun moħbija wara il-pseudonimi. Barra minn hekk xaqna ħana nagħmlu wkoll proposti dwar il-bżonn ta' encryption tajjeb u encryption soda u aħna ħerqana illi eh, naraw rapport tajjeb minn dan il-komitat u li nerġaw innidu din l-inizjattiva tal-cloud. Grazzi. Wara l-kellim li jmiss, jekk memħad tiżjed li jixtieq li tkellem, forsi nkun nista' nitlob il-Kummissjoni sabiex twieġbek fuq dak li għadek kifat. Axel. Grazzi. Nixtieq nfaħħar ir-rapporter għalkemm fil-Kumitat Libe ma nafx kemm mar qrib ta' dak li xtaqna lix fil-cloud digitali. Għandek aspetti differenti huwa veru illi irridu nikkonsidraw drittijiet fundamentali f'dik li hija protezzjoni tad-data, iżda fi żminijiet tal-lum irridu naħsbu wkoll fuq il-protezzjoni tal-negozju, tal-kummerċ. Għalhekk ħajkun hemm ċertu sfidi par drones per eżempju inkella karozzi li jisuq waħedhom u dawn nasir ikollhom bżonn aċċess għal cloud ma nistax nifhem kif dan ser isir. Kif kienet qed il-kollega Sr. Sargentini rridu nindirizzaw id data billi dina tkun anonima u mbagħad ma tkunx tista' terġa' tirintraċċa eh, dik id-data. Għalek, naħseb illi il-ridu u lejn data iżjed anonima, jinkella dik moħbija wara l-pseudonimi. U u importanti anka skopijiet mediċi illi nkunu billi jista' jkun hemm rintraċċar ta' dik id-data. Għalhekk il-riskju huwa jekk inti kollok xaċċess data wara. Irridu naraw li jkun hemm sistema ta' kriptografi u hemm bżonn iżid idejat dwar dan. Irrid konna moħħna iżjed miftuħ u rridu nkunu iżjed kreattivi wkoll fil-mod ta' kif aħna nitrattaw id-data. Hemm ħafna xwieħed jista' jagħmel inkella jekk mhux se nagħmlu hekk dejjem ser nibqgħu pass lura meta qablin ma' ma' reġuni oħra. Hemm bżonn titjib fl-aċċess u jekk hemm bżonn modelli ġodda, pereżempju tal-modelli ehm, anonimi daka tajjeb xaġa tajba. Pero għanna bżon ċertu grad ta' kreattività sabiex meta nitrattaw id-data personali nkunu nistaw nisploraw modelli differenti bħal per eżempju pseudonymus jew anonymous. Grazzi ma nixtieqx um, ehm, naħsed il-Kummissjoni, però xtaqt illi forsi il-rappreżentanta tkun tista' twieġeb għal kwistjoni tal- il-cloud ta' xenza miftuħa għaliex ixini direzzjoni li sejħu dan il-proġett. U importanti għalina li kunem hemm aspetti dwar il-privatezza u aspetti oħrajn li jkunu ċċarati. Xtaqt inkun naf minn ħadd tal-Kummissjoni eżatt fiex wasanna ma nafx hekk hemm xi ħadd li jista' iwieġeb anka fil-qosor. Grazzi ħafna tal-rapport. Aħna nilqaw l-ħidma tal-Komitat fuq dan il-labbozz tal-rapport dwar l-implementazzjoni tal-inizjattiva tal klaw ta' Xenza Miftuħa nistaw najdu li l-Komissjoni diġa bdiet konsultazzjoni mal-partijiet interessati sabiex nevalwaw Blima mod nkunu nistaw nimplementaw l-aħjar din il-cloud. Eh, Il-tużibu mod li kun jikonsidraw koll l-aspetti ta' privatezza u ta' rispett għad-drittijiet fundamentali. Dawn huma aspetti illi se nħarsu lehom ukoll fid-dawl ta' leġislazzjoni ġdida illi ser titressaq u anka fil-kontest tal-inizjattiva ta' flus ħieles tad-data. Aħna qegħdin nippjanaw li proċedura interna e, intom xiftiti ħora għaliex qatt iridu nagħmlu il-konsultazzjoni u qatt irridu e, nikkonsidraw il-femi differenti tal-partit interessati kollha li ser ikunu affettwati minn din l-inizjattiva. Dwar il-regolament ġenerali tal-protezzjoni tad-data, aħna nilqaw l-opinjonijiet li hemm fir-rapport u naqblu illi għandu jkun hemm approċċ armonizzat fl-implementazzjoni tar-regolament. Dan sabiex inkunu nistgħu nimplementaw eh, klaw ta' xjenza miftuħa b'saħħitha li tippermetti li jkun hemm kooperazzjoni fiħdan il-komunità xjentifika u fl-istess waqt ikun hemm ukoll is-salvagwardji neċessarji għal data personali. Grazzi. Xtaqt nsemmi xi ħaġa li semmit diġà l-kollega Sargentini. Qed nirreferi għal fatt li meta aħna ddiskutejna l-idea oriġinali tal-Cloud tax xjenza fl-aħħar ħriġna bċertu rakkomandazzjonijiet. Waħda mill-iżjed kontroversjali għalkemm issa ma kinitx kienet ir-rekomendazzjoni li aħna nixtiequ progress fuq il-klaw ta' xjenza miftuħa. Forsi tiftakru reazzjonijiet li kien hemm il-fatt li forsi approċċ armonizzati kun ostaklu għal cloud li tkun f'ġurisdizzjoni Amerikana imma tkun cloud għall-użu globali. Eh, tajjeb li nisma' xi kummenti dwar dan ukoll. Eh, Sinjor Griezmann tkellmet forsi fisem il-komitat kollu għax majt ħaddieħor li jitkellem li tkellem ukoll dwar dwar dan. Issa m'għadniex qed nitkellmu fuq ostakli, issa qed nitkellmu fuq eh, Eh, li kollox ikun fuq l-internet, fuq li kollox ikun id-dettaljat ħafna teknoloġiku, għalhekk għandna bżonn ikonna eh, vantaġġ kompetittiv u għandna bżonn nużaw l-arfin tagħna biex nibnu din il-cloud. Għalkemm din l-opinjoni waħda qasira hija importanti immens għaliex il-liberi ikun involut fuq eh, l-aspetti tal-modelli pseudonymous jew anonymous dwar il-privatezza eccetera. U naħseb li f'dan il-komitat hemm biżejjed tarfin sabiex nibnu fuq din l-opinjoni tas sur li ħareġ sur Bone. Għanna l-arfin biex nkun nistgħu mmexxu l-qoddim u li ma nippermettux li nibnu ehm, li nħallu li l-Istati Uniti tiddomina dan il-qasam. Għanna bżonn cloud Ewropea. U hemm bżonn li inkomplu nkatru l-arfin tagħna malajr u għalhekk importanti illi nusaw l-arfin illi għandna f'dan il-kumitat u barra minn hekk nħadmu wkoll issa l-GPRS. Għalhekk naħseb li din opinjoni tkopri dawn l-aspetti kollha u żgur li l-kollegi jridu jikkontribwixxu b'xi emendi biex l-opinjoni tkun anka saħan sitriżiet siwja għalhekk. Jiena qed ħafna b'dan id-dibattitu u qed u gost illi zammejna eh, l-legat minn dak iż-żmien li law għaliex naħseb dik il-ħabta ma ġiex meqjus bħala suġġett daqshekk importanti, però issa nafu li huwa suġġett importanti ħafna. Grazzi ħafna li Sur Boni għalhekk. Sur Boni, iva grazzi tal-konkluż tal-suġġerimenti. Naħseb illi m'għandniex ħafna żmien Pero żmien li għandna nistgħu nużaw tajjeb ħafna minħabba anka l-emendi li se jitresqu. Naħseb li huwa importanti ħafna illi il-mess il-rekomendazzjonijiet tagħna mill-Komitat Libe, mill-perspettiva tagħna, ikun inklużi wkoll dwar din il-cloud tax-xjenza. Dan importanti anke sabiex noħolqu bilanċ bejn eh, dal l-affarijiet li għandhom xieqsmu mal protezzjoni ta' data, mal privatezza u ma' sigurtà. Barra minn hekk għandna il-GPR, il-GDPR anzi importanti li il-GDPR naqrawa u nifmuha tajjeb biex bekk nifmu kol kif nistgħu nużaw eh, l-anonymization u l-pseudonymization. Importanti li niftakru u illi għed nitkellmu fuq il-cloud u il-pozizjoni tal-cloud fid-dawl tal-iżvilupp digitali. U aħna qed inħarsu lejn cloud li mhux b'sa tiġbor biss data personali, qed nitkellmu dwar cloud li tkun tippermettilna li naqsmu flimkien il-data xjentifika wkoll. Eh, dan huwa punt importanti mhux qed nitkellmu biss dwar ġabra ta' data personali, qed nitkellmu hawnhekk dwar kif lix xjentisti jistgħu jipproċessaw dik id-data eh, brispett dejjem dejn il-regolamenti tal-protezzjoni tad-data lek irridu nkunu stretti u irridu nintroduċu wkoll eh, salvagwardi addizzjonali. Grazzi ħafna tas suġġerimenti kollha naħseb li se naħdmu tajb ħafna flimkien. Grazzi ħafna inti. Deskrivejt l-rwol tajana tajjeb ħafna. Grazzi mela. Naddu għal punt 13 dwar il-Frontex, l-Aġenzija Ewropea tal- eh, kwarta tal-kosta tal-frontiera. Il-sur leġġeri ser postu għawek mal-mejda mela ħanibda bl-introduzzjoni. Mela, kollegi, ħan prezentaw l-implementazzjoni tal-regolament il-ġdid tal kordani tal-Kosta u tal-Frontieri u għek se ikonna skambju ta' opinjonijiet ma' sur leġġeri. Kif tafu regolament ġdid dwar il- Gwardjani tal-Kosta tal-Frontieri Ewropej li joħloq l-Aġenzija taħal fis-seħ fis-6 ta' Ottubru minn dakinhar law imbagħad il-Sur Leġeri diġà parteċipa fis-smieħ tagħna dwar ix-Schengen nhar it-12 ta' Ottubru u hemmhekk huwa tkellem dwar l-evalwazzjonijiet tal-vulnerabilità illi ser tagħmel l-Aġenzija iżjed il-qudiem illum stadinniħam għawek sabiex jaġġornana dwar l-implementazzjoni tar regolamenti l-ġdid u sabiex jippreżentanna wkoll l-abbozz tal-programm multijanwali. Skont ir-regolament eh, artiklu 64 wieħed l-Aġenzija għandha dotta dokument ta' programmazzjoni li jinkludi wkoll il-programmazzjoni multianwali tal-Aġenzija u l-programmazzjoni annwali għas-sena ta' wara sal-30 ta' Novembru kull sena. Dan għandu jkun jikkonsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni u wara konsultazzjoni wkoll mal-Parlament Ewropew. Għalhekk dwar dan il-punt forsi anke xi punti politiċi oħra. Żgur li għandkom xi mistoqsijiet u tajjeb nieħdu vantaġġ mill-fatt li huma naqisru leġeri sabiex inkunu nistgħu nagħmlu dawn il-mistoqsijiet. Għalhekk ser nagħti lis-sur leġeri 15 minuta sabiex jagħmel preżentazzjoni tiegħu u mbagħad wara ngħaddu għal mistoqsijiet mill-kollegi. Sur Leġeri. Grazzi ħafna. Uh, honorable members. Grazzi ħafna, President, Honorable Membri tal-Parlament, nirringrazzjakom ta' din l-istadina. Ser nagħmel taqsira dwar il-programm multianwali tal-Frontex u dokument li kopri l-perjodu ta' bejn l-2017 tal-2019. Kif forse tiftakru tajjeb dan il-dokument huwa il-business plan tal midterm tal-Aġenziji Ewropej fejn ikollna template għall-Aġenziji kollha. naf li dan huwa dokument oħxon, iżda ser niprofa nagħmel taqsira tiegħu biex insemmi l-affarijiet li huma l-iktar importanti. Mela fiex waslu l-affarijiet issa fl-2017 dan huwa però dokument li dejjem jinbidel u ser jibqa' jiġi rivedut matul il xur u snin li ġejjin għax dan qed ikopri l-perjodu ta' bejn il-2017 u l-2019. Jena lest li dejjem ninġa niġi lura fil-Parlament u nispjega il bidlit li jsiru fix-xhur u snin li ġejjin. Kolli nispjegalkom illi għanna erba għanijiet multianwali li huma elenkati hawnhekk u ħanniprofa nispjega x'ifissru. L-ewwel net għandna dan lan illi qed insejħulu awareness. Jiġifieri lan tal-Aġenzija huwa illi tiġbu l informazzjoni permezz tal intelligence u tagħmel analiżi tas-sitwazzjoni billi tara l bidliet fir-riski u l-impatt li jistgħu ħallu fuq is-sigurtà tal-frontieri Ewropej u anke l-impatt li jista' jitħalla fuq is-sigurtà interna tal- u l-moviment ħieles. Hawnhekk semmejna wkoll xi azzjonijiet konkreti relatati mat teknoloġiji, mal ġlieda kontra l kriminalità għax għanna u koll il-sigurta, il-prevenzjoni tal-terrorizmu u dawn kolla jgħu taħt il-mandat tagħna, u dawn kollha qegħdin taħt it-titlu Awareness imbagħad għandna it-titlu Response. Dan għalhekk huwa lan illi jkun hemm ir-rwol prinċipali fil-kunċett Ewropew ta' ġestjoni integrata tal-frontieri mod partikolari fil-qasam tal-kontroll tal-frontieri esterni. Għalhekk hawnhekk dawn azzjonijiet konkreti għandhom xaqsmu ma' sitwazzjonijiet ta' emerġenza, appoġġ u jingħata tal istati Membri. Għanna għan ieħor li qed insejħulu development, zvilup. Dan jirriferi għal fatt illi l-Aġenzija hija impenjata biex tibni anke kapaċitajiet tekniċi biex tipromovi standards armonizzati u prassi armonizzati inkluż it-taħriġ u u l-interoperabilta ta' bejn l-istati membri u l-aġenziji differenti ta' nfurzar tal-liġi li jridu jindbatu fil-frontieri esterni. U l-aħħar għan li huwa msejjaħ performance fejn lan huwa li niksbu riżultati skont il-liġi li daħlet fisseħ f'Ottubru. U dan ikopri ukoll il-rispett u promozzjoni ta' drittijiet fundamentali fi twettiq tal-missjoni tagħna fil-frontieri esterni. Imbagħad hemm ukoll aspett finanzjarju għaliex performance tista' tirreferi wkoll għal l-iktar mod effettiv li bih jistgħu jiġu użati r riżorsi li huma disponibbli mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk xtaqt nispjega x'inhuma dawn l-anijiet Ovvjament, hemm ukoll eh, direzzjonijiet strateġiċi nixtieq insemmi dawn is-sitta. Fil-dokument tistgħu issibu pereżempju pereżempju Strategic Action Area. Naf li dan id-dokument huwa wieħed kompless u naf ukoll li din hija l-ewwel darba li l-Parlament qed jiġi konsultat fuq dan id-dokument li qed joħroġ minn Frontex <clears throat> ma darba ħana sar intajbuħ u nippruvaw ukoll naġġustaw fl-implementazzjoni tal-mandat il-ġdid. Mela dawn l-oqsma strateġiċi huma utli ħafna għal budgeting bażat fuq l-attivitajiet. Dan mhux se nidħol fid-dettall fih imma jekk hemm xi mistoqsijiet lest illi inweġibhom. id-direzzjonijiet strateġiċi u kontenut tagħhom dan li ġej. L-ewwel li nwaqfu u nsaħħu strateġija operazzjonali u teknika għal ġestjoni tal-frontieri Ewropea integrata. Skont il-mandat il-ġdid ser nimplementaw l-istrateġija operazzjonali u teknika tal-ġestjoni tal-frontieri integrata dan ser jitħejja mill-Aġenzija flimkien mal-Istati membri u anke mal-awtoritajiet Ewropej konċernati. Ġifiri ser ikollna l-possibilità li niddiskutuh hawnhekk f'dan il-Kumitat Libe jekk tkunu tixtiequ. Taħdan dan il-punt, nixtieq insemmi l-evalwazzjoni ta' vulnerabilità u l-rappresentanti fl-istati membri. Il-vulnerability assessment huwa aspett ġdid u dan għandu x'jaqsam mal dan l-approċċ integrat ta' ġestjoni integrata Nixtieq nisħaq ukoll fuq l-importanza ta' kooperazzjoni aħjar bejn autoritajiet ta' forzar tal-liġi, pulizija, dwana, il-gwardji tal-kosta. Għax issa għandna iktar kompetenzi fil-qasam tas sigurtà u anke fil-ġrida kontra kriminalità organizzata u t terrorizmu għandna mandat tal-qasam ukoll. Għalhekk qed inkomplu nwessaw l-ambitu ta' dan ta' din l-ġestjoni integrata u li ma tkunx biss limitata għal kwistjonijiet ta' migrazzjoni. It-tieni direzzjoni strateġika hija t tisħiħ tad-dimensjoni marittima tal-Aġenzija. Dan huwa wkoll aspett ieħor minn din il-ġestjoni integrata. Għal darboħra se nkunu qegħdin niżviluppaw kooperazzjoni u ntejbu kooperazzjoni eżistenti ma' aġenziji oħra fuq livell internazzjonali u fuq livell Ewropew. Fostom mal-Aġenzija Ewropea eh, tal-Maritma u anke l-Awtoritajiet Doganali u l-Awtoritajiet kollha tanforzar tal-liġi li eh, jindbatu għal finijiet marittimi ser intejbu il-situazzjoni Ewropea, anke l-aspetta tfittxija u salvataġġ eh, huwa parti mill-mandat il-ġdid tal-Aġenzija u dan se jagħti possibilità l-Aġenzija biex t-koopera aħjar fil-operazzjonijiet bħal Triton u Poseidon kif diġa sar immissa Nistaw ukoll nikkoperaw ma' pajjiżi terzi fejn u meħtieġ. It-tielet direzzjoni strateġika tirrigwarda l-ġestjoni ta' migrazzjoni fuq il-frontieri esterni. Hawnhekk qed nagħmel referenza għal kunċett speċifiku ta' Migration Management Report Teams li ser jgħinu li l-Kummissjoni tibat eh, twaqqaf hotspots differenti. Immissa dan jiet eh, spiega taħjar fil-mandat il-ġdid. Ir-raba direzzjoni strateġika hija fil-qasam tar-ritorn. Hawnhekk l-Aġenzija ser tiżviluppa il-pools li huma mandatorji il-pools ta' monitoraġġ fil-qasam tar-ritorn l-istasħiħa ta' dawn il-pools anke appoġġ tekniku li jingħata lill-Istati membri fil-qasam tal-identifikazzjoni biex jinkisbu eh, dokumenti ta' vjaġġar minn pajjiżi terzi u anke biex b'mod gradwali jiġi żviluppat approċċ koordinat bejn l-Istati membri u servizzi differenti fl-istati membri. Għalek, lan huwa li konna ġestjoni iktar integrata tal-ritorn anke li jiġi meqjus l-aspett ta' drittijiet fundamentali li huwa msemmi fl-attivitajiet kollha tal-Aġenzija. Il-ħames direzzjoni strateġika tirrigwarda l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fl-ambitu sħiħ tal-mandat il-ġdid tal-Aġenzija. Hawnhekk nixtieq nisħaq l-importanza li jindbatu l-liaison officers pajjiżi terzi Dan eh, mbeda dis-sena qabel ma kellna l-mandat il-ġdid, għandna diġà liaison officer fit-Turkija, iżda dan eh, din l-operazzjoni se tkompli titwessa. L-istrateġija qed tkompli tiġi żviluppata u ġiet adottata mill-Bord ta' Ġestjoni. dwar pajjiżi terzi u possibilità li jintbot operazzjonijiet konġunti f'pajjiżi terzi u kol se tiġi kkonsidrata taħdin id-direzzjoni strateġika. Is-sitt u l-aħħar direzzjoni strateġika li jissibu f'dan id-dokument għandha x'taqsam ma' tisħiħ u l-estensjoni tal-aġilità operazzjonali u finanzjarja tal-Aġenzija. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ġestjoni ta' tagħmir tekniku u riżorsi umani li jkunu disponibbli minn tal istati membri biex ikun hemm ħidma iktar effiċjenti fil-ġestjoni ta' dawn ir-riżorsi u anke biex wieħed biex l-Aġenzija tikseb it tagħmir tekniku tagħha u għanna aspetti ieħor li jirrigwarda l-politika ta' taħriġ li ġi żviluppata mill-Aġenzija biex niżguraw illi ikolna membri ta' kwalità tajba u l-imħarġin tajjeb fil-din l-gwardja tal-kosta. Dinja id-direzzjoni, dan huma direzzjonijiet strateġiċi U sta nista' forsi nagħtikom aġġornament fuq l-aħħar miżuri li qed jittieħdu biex jiġi implementat dan il-mandat il-ġdid li daħal fis-seħ fis-6 Ottubru. Fil-qasam tar-ritorn, pereżempju, f'Ottubru nedejna applikazzjonijiet għal ritorn. Hemm ukoll sistema tal-Kummissjoni l-ek din il-sistema u il-Stati membri jkunu jistaw jesprimu l-ħtiġijiet tagħhom fil-qasam tar-ritorn. Fil-rigward tal-mekanizmu tal-menti issa aħna fuq il-website tal-Aġenzija publikajna il-formula li wieħed jista' jimla biex jressa il-ment u publikajna u koll id-dokumenti u regoli kollha l għandhom xaqsmu mal-mekanizmu tal-menti. Iżda għatem bżon li kunem network ta' punti ta' kuntat fl-istati membri li jkunu indipendenti mill-istituzzjoni tal gordi tal-Frontieri. Jina għalek informajt l-istati membri illi l-uffiċjal ta' drittijiet fundamentali tal-Aġenzija jista' jkollu kontrapartijiet fl-awtoritajiet nazzjonali. U Edin nitraduċu u kol fil-lingwi ta' ċertu pajizi terzi numru ta' dokumenti eh, anke li għandu xasumma taħriġ. Fuq il-Gwardi tal-Kosta edin ninnegozjaw il-frame ta' ħidma mal-emza u mal- mal-Aġenzija tal-Kontroll tas-Sajnt Ewropea jider li hemm żieda fil-kooperazzjoni operazzjonali bħal pereżempju il-proġett pilota tal-Aġenzija tal-Kontroll tas-Sajt. Bek stajna nsibu u nidentifikaw sajt illegali. Dan huwa eżempju ta' kif il-patrolling il jista' jkun iktar effettiv. Il-ġimgħa l-oħra kellna wkoll l-ewwel darba il- Kooperazzjoni Ewropea dwar il-network ta' Gwardji tal-Kosta u l-funzjoni tagħhom dan kien il-punt tatlu għal network il-ġdid fejn inaqdu l-autoritajiet ta' nfurzar tal-liġi li għandhom kompetenza fuq il-baħar. Fuq il-evaluazzjoni ta' vulnerabilità, din il-metodoloġija ġiet adottata mill-Bord ta' Ġestjoni f'Ottubru u bħalissa għaddej xogħol ukoll mill-Stati Membri u mal-Kummissjoni u l-ġimgħa d-dieħla l-Bord ta' Ġestjoni se jkun qed jiġi suġġerit mill-Direttur Eżekuttiv biex ikun hemm jiġu ġati xi affarijiet anke għas-sena d-dieħla. Issa qed nistennew li minn naħat l-Istati Membri jinnominaw ir rappreżentanti tagħhom għal dan il-Network Assessment Network dawn ir-resource pools ġodda ser jiġu stabiliti wkoll fil-waqt. Uħut minnhom diġà ġew adottati mill-Bord ta' Ġestjoni u l-bqija ser jiġu adottati l-ġimgħa d-dieħla mill-Bord ta' Ġestjoni tal-Aġenzija. Fuq il-kooperazzjoni mill pajjiżi terzi, għanna kondizjoni oħra qabel ma jkun hemm operazzjoni konġunta li tintbagħat f'pajjiżi terzi. Din hija xi ħaġa li taqa' taħt idejn il-Kummissjoni. Meta l-Kummissjoni tikkonsulta l-Aġenzija, konsultat l-Aġenzija, aħna hija ċara li min-naħa tagħna illi minna li għall-istati membri huwa importanti li jkun hemm protezzjoni legali protezzjoni legali tal-uffiċjali li jinbatu hemmhekk. Per eżempju li ma jkollhom xi ħalsu taxxa fuq importazzjoni din xi ħaġa pjuttost bażika imma trid tiġi inkluża fil-ftehim. Il-Bord ta' Ġestjoni valida l-istrateġija li ġiet suġġerita jiġifieri il-liaison officers ser jiġu mibawta fin-Niġer, fin-Jame, fil-reġjun tal-Balkani, fil reġjun tal balkani u għalhekk diġà identifikajna u l Ġestjoni diġa' aċċetta il suġġerimenti għaj li jiġu identifikati pajjiżi tal-Afrika ta' fuq tal arn tal-Afrika u dawk fil-rotta tal-ħarir. Dawn kollha jridu jiġu identifikati għal azzjonijiet li jmiss. Diġa semmejt li fuq il-ġestjoni integrata tal-frontieri diġa aħna seġ inres u strateġija operazzjonali u apparti minn hekk nixtieq u wkoll x'inhi situazzjoni attwali. Kien hemm ukoll diskussjonijiet fil-Parlament fir-rigward tal-front loading li dan għadu pendenti. U dan għandu x'jaqsam ukoll mad diskussjonijiet li huma għaddejjin fil-Parlament Imma l-ideja kienet illi jkun hemm front loading ta' 50 post mill-220 li ġew suġġeriti mill-Kummissjoni għall-2017. U diġa bdejna diġa bdejna nfittxu in-nies u kien hemm numru ta' persuni wkoll li ġew fruti il-post tax-xogħol. Eh, skużawni li tawelt l-aħħar punt tiegħi fir-rigward ta' trasparenza u eh, l-accountability. Dan diġa semmejtu wkoll f'dan il-Kumitat Liber li hemm bżonn ta' iktar rizorsi u iktar setat dan ifisser li jisir kolna iktar accountability dan aħna tejjibnieh billi per eżempju għanna iktar aċċess għad dokumenti permezz ta' uffiċċju ta' trasparenza li twaqqaf fiħdan l-aġenzija biex nkunu nistaw inwiġbu meta jkun hemm talbiet għal aċċess ta' dokumenti, jiġifieri l-aċċess tal-pubbliku għal dawn id-dokumenti. Dan dinja sitwazzjoni bħalissa li tirrigwarda l-implementazzjoni ta' dan mandat il-ġdid u issa lest li nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi tassew. Thank you, Mr. Leggeri. We um... Grazzi, Sur Leggeri. Inti eh, hawnhekk biex titkellem dwar l-implementazzjoni tal-regolament, imma ninsab ċert illi l-kollegi jistgħu wkoll issaqsu fuq kwistjonijiet iktar wiesa relatati mal-Aġenzija nittama li tkun lest li twieġeb dawn il-mistoqsijiet ukoll. U għalhekk għandna lista twila ta' kollegi li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet. Mela, ħanibda billi nħares lejn eh, shadows l-ewwel imbagħad il-membri jkunu jistgħu jagħmlu mistoqsijiet tagħhom. Jekk joġobkom, mhux iktar minn żewġ minuti ħalli jkollna ċ-ċans li nirċievu tweġibiet mid-direttur tal-Frontex għax naf li hemm kwistjonijiet serju wkoll li għamu f'dawn l-aħħar ġranet fuq din l-aġenzija. U dak kollu li għaddej. Nibdew bix-shadows dwar ir-regolament, nibdew bil-Honorable Natalie Winsberg jekk joġbok. Grazzi President, grazzi l-Istor Leggeri tal-li ijat għawnek u tal-li tana prezentazzjoni ċara u komprensiva. Ma tantx għanna ħin għalek sanżom fil-qosor. Jena ovvjament kontenta illi għanna din l-Aġenzija l-ġdida, dan il-mandat il-ġdid. Anke jekk ċittadini tagħna mm, għadhom forsi ma femux li din hija għodda ġdida, imma ħafna miċ ċittadini tagħna jħossu illi din is-sistema l-ġdida se solvi l-problemi tagħna. Se solvi l-problemi kollha. U meta nipprova nispjegalhom kif taħdem din il-ħaġa u kif taħdem din l-aġenzija l-ġdida, għal eh, provajt nispiegalom kem hija sfida kbira u anke nispiegalom illi din mhux se tkun soluzzjoni għas sitwazzjoni diffiċli li tinsab bħalissa f'ħafna mill-frontieri esterni tagħna. Forsi nkunu nistaw insaħħu aktar is-sistema Schengen. Jiena ovvjament kontenta b'din l-aġenzija, taħsibx li jiena kontrija minħabba l-mistoqsijiet diffiċli sensaqsik, inti sur leġeri fil-diskors tijak dwar id-direzzjonijiet strateġiċi, tkellem dwar l-operazzjonijiet ta' ritorn uħut minna u rew tħassib dwar dawn l-operazzjonijiet li qed isseħħu fil-frontieri tal-Ewropa fejn il-persuni qegħdin jintbagħtu lura b'mod dirett eh, jaqsmu l-frontiera u forsi nistab żbaljata imma l-affarijiet mhumiex ċari hawnhekk jista' jkun illi dawn il-persuni jinsabu f'periklu jew jistgħu jispiċċaw abbużati ninsab ċerta li se tassigurani li dan mhuwiex minnu imma hemm persuni li aħna batnihom lura mingħajr ma tajnihom l-opportunità illi irres u talba l-azil ma stat membru qed nisimgħu li dan qed jiġri huwa minnu issa mistoqsi oħra. Ġew irrappurtati inċidenti ta' armi tan-nar li edin kunu involuti f'dawn l-operazzjonijiet relatati mal-Gwardja tal-Kosta u anke smajna li kien hemm min qed e, jispara fuq dawn id-dajes. Iva, naf li għanna dawn it-traffikanti li għedin jamlu il-flus b'dan il-mod atroċi, imma tista' tgħidilna eh, xi ħaġa dwar l-użu tal-armi tan-nar? u xinajdu għas-sitwazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Nadu sa għall unjoni Keller. Thank you, Mr. Leġri. Grazzi, Sur Leġri, tal-li ġejta u spjegajt l-implementazzjoni tal-mandat sissa u għandi żewġ mistoqsijiet dwar dan. U għandi oħra mbagħad. Fuq il-mekkaniżmu tal-ment inti qed li poġġejtu l-affarijiet online, però x'kienu l-problemi sabiex ikun hemm dal-punti ta' kuntatt ma' stati membri minn tam xetti mhux qed jipprovdu dawn il-punti m'għandhom il-ħadd xira għal darwolx il-problema. Nasab li jkun tajjeb jekk dan mekanizmu tal-menti ikun iktar punt importanti fuq is-sit bħalissa huwa importanti u ma tistax timliħ online. Għalhekk ma tantx huwa utli. Inti wkoll semmejt illi qed isiru reklutaġġi. Però ma rajniex sejħiet għal uffiċjalità drittijiet fundamentali u dan suppost għal-ilmenti għandu jkun hemm risorsi biżejt, però ma jidrix li hemm post tal-uffiċċju tal-uffiċjali ta' drittijiet fundamentali. Inti għattu ukoll illi il-kriterji kienu stabiliti, però x'in is-sitwazzjoni għandek stati membri li diġà ħadu impen fuq in-numru tal-gwardji kostali. li pajjiżi terzi qed tippjana jkun hemm kooperazzjoni pajjiżi bħal-Afrika bħal dak fl-Afrika ta' fuq. X'inhu l-aħħar pajjiż semmejt wara dawk tar-reġjun tal-Afrika ta' fuq għax ma fimniex u x'qed taħseb li se jkun ix-xogħol flimkien ma' dar pajjiżi fuq kwistjonijiet oħra kien il-UNHCR għamlet il-menti fuq żewġ każijiet ta' pushback mill-Greċja illi saru blodot ta' Frontex, ġifiri ajruplan li ġemi kriminal Frontex. Nafu li Frontex ma jħuġ deċizjoni ta' dati, pero kienem uffiċjali prezenti, kienem ajruplan ta' Frontex u kollox li s-sir taħt li sem ta' Frontex ma taħsib xi ħaġa trid tibbidel sabiex dik ma tiġix mill-ġdid Frontex kienet jorganizza konferenza dwar il-kwistjoni tal-gwardjani kostali tal-kosta. Ġiet mistiedna l-Australja, ma nafx tista' tgħidli x'tistgħu titalmu minnant il-Gwardjani Kostali Awstraljani. Kien hemm xi ftit mistoqsijiet hemmhekk jgħid il-President. Jiena ħerqan nisma' ir-risposti ħafna ħajkunu qed jagħmlu punti simili jekk jogħġobkom sommu mal-ħin ta' ta' żewġ minuti. Issa li imis is-Sur Depre. Grazzi ħafna President, grazzi Claude. Nilqek għawek sur leġeri. U għaddejjem ta' pieċri li nisma il-prezentazzjoni strutturali tijek u l-messagġi ċari li tibat. Għandi tlit mistoqsijiet minar maħawat l-affarijiet. Jina kont impressionat ħafna b'rapport fil-Lumont, f'Gazzetta, u jina laqatni ħafna dar rapport li kien twil diversi paġni u għal illi fit ter fossi terroristi ġewwa Pariġi u Brussell, ħafna minnhom kienu qed jiġġieldu Eh, ġewwa Sirja u daħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali. Ovvjament ma rriċi fiskel terroristi ma' l-immigranti, però qed ħares lejn dan ir-rapport minant gazzetta importanti u l-koordinatur ta' kontraterrorizmu Europol qed jagħmlu xogħol tajjeb, però jista' jkun hemm flus ta' e, ġellieda fis-Sirja. Kif huma l-arranġamenti issa ta' sigurta fil-frontier taħseb li huma biżejjed sabiex jifirdu l-immigranti minn min dawk li jistgħu ikunu persuni ta' teddita il-persuna responsabbli mill-immigrazzjoni ġewwa l-Belġju qalet mod uffiċjali illi kull esperti li nbatu fil-Greċja qed jerġgħu jiġu mistaqsija sabiex jirritornaw lura. Qed jgħidu li s-sigurtà tagħhom mhijiex garantita għaliex kien hemm attakki mingħata l-immigranti fuq il-bini amministrattiv u dawn in-nies jinsabu taħt attakk dan huwa minnu. Kien hemm avvenimenti ta' dan it-tip ġraw dal-affarijiet ġewwa l-Greċja xinu ma l-konklużjonijiet tiegħek? Grazzi ħafna. Issa Christine Delon. Grazzi ħafna sur leġeri tal-li qiegħed hawnhekk magħna llum. Irrid eh, nikkommenta fuq it-taħriġ eh, tal-Gwardjani tal-Kosta u tal-Frontieri feqedin fil-implementazzjoni tal-regolamenti ġdid hemm taħriġ speċifiku fejn jitlu tfal u nis vulnerabli qed isir xi ħaġa fuq artiklu 36 it tieni mistoqsija il-ftejmiet ta' ħidma pajjiżi terzi diġa saqsejt dwar dan qabel fil-dokumenti tal laqgħa kellna it-test tal-ftehim ma' Kosovo mal-Kosovo li imorru għal 25 ta' Mejju ta' dis-sena. Kien hemm ftejmi oħra pubblikati fuq l-internet, però il-Parlament mhuwiex informat dwar dawn il ftehimiet illi diġà ġew konklużi ma' 18 il-pajjiż. Tina xi eżempji ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-kuntest ta' dan il ftehim Kif in is-sitwazzjoni mat Turkija? fil programm multianwali tal-Aġenzija bejn l-2017 u l-2017 aħna rajna li ħafna affarijiet se jkunu aġġornati skont ir-regolament ġdid għal gwardjani tal-kosti u tal-frontieri. Dan il-proċess ta' aġġornament diġa qiegħed isir aġġornament xi fisser eżatt sabiex tiżgura illi id-drittijiet fundamentali jiġu rispettati il-Parlament Ewropew irrid jiġi informat. Artiklu 54 paragrafu 2 tar regolament jgħid li l-Aġenzija trid tinforma lill parlament qabel il-konklużjoni ta' dawn il-ftejimiet. Dan ifisser illi il-Parlament ikun jaf dwar ftejmiet futuri tal-Aġenzija xi ngħidu dwar Senegal, Martenja, Marok, Eġittu l-Brazil tista' tgħidilna iktar dwar negozjati partikolarment mal-Libja. L-Aġenzija wkoll ser tibda negozjati ma' pajjiżi terzi oħra. Grazzi ħafna, Sinjura Winberg. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja lis sur Leġġeri ta' din l-informazzjoni utli. Jiena inni sentejn u nofs dan il-parlament. Bdejna b'Mare Nostrum, Umbat kellna Frontex u ħadu parti mill kompetita ta' Mare Nostrum, issa għanna Frontex ġdid. Imma nistax nifhem is-sitwazzjoni. Irridu nipproteġu il-frontieri esterni, però il-Frontex il-Frontex fil-verżjoni l-antika kienet jagħmel missjonijiet ta' tfittxija u um, kien hemm numru kbir ta' migranti illi ġew salvati s-sena l-oħra u l-intenzjoni kienet illi 80,000 jiġu ritornati. Inti semmejt li hemm diversa ġdida ta' Frontex. Forsi l-istati membri jkunu jistgħu jirrikjedu l-għajnuna kemm qed dedikaw għal għallajnuna l-istati membri u tejnu l-Izvezja b'dawn it-80,000. Inna rajt il-lum li l-Italja għed esperienza pressjoni kbira meħabba ir-rotot mill-Turkija u l-Greċja it-Turkija kellhom numri records ta' immigranti. Riċentament is-sena l-oħra konna nisemgħu dwar il-problemi bil-problema bil-missjoni tal tfittxija u salvataġġ. Kien hemm nies illi kienu armati xra jiġri f'din il-verżjoni ġdida tal-Frontex? Il-kalima li mis. Grazie ħafna l-ewwel net irrid ngħid li kien hemm maġġoranza kbira fil-Parlament li e, irrikonoxxiet illi il-frontieri huma wkoll Ewropej u għalhekk irridu gwardjani Ewropej tal-kosta u tal-frontieri, irrid inkun nafx qed jiġi fil-pratika qed nifhem li wieħed mill-kompiti tagħkom huwa li tiġbru data tagħmlu analiżi ta' dak li qed jiġri fil barra mill-Unjoni Ewropea. Però x'qed tagħmlu b'din l-informazzjoni għaliex bħalissa inti tkellimt dwar kontrolli, dwar l-impatt ta' fuq is-sigurtà tal-frontieri. Imma meta jkun hemm impatt dik is-sitwazzjoni forsi jkun tard wis. Ġifieri, għabbażi tal-analiżi tagħkom x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw li s-sitwazzjoni tigrava u jkollna di situazzjoni negattiva fil-frontieri tagħna. Inti wkoll semmejt kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. Naħseb illi il-kompitu tagħkom mhux li tġildu reati jew issaħħu d-demokrazija, però illi issaħħu il-frontieri u tipproteġu l-frontieri f'dawn il-pajjiżi qed tagħmlu xi ħaġa oħra għalhekk il-mistoqsija tiegħek bażi tal-analiżi tiegħek intom qed tagħtu l-informazzjoni tagħkom li setturi aħra tal-politika fil-Kummissjoni fl-Istati Membri għaliex ħafna mill-affarijiet li nitkellmu fuqhom bdew f'pajjiżi terzi għalhekk ab'bażi tal-analiżi tagħkom u l-analiżi ta' aġenziji oħra u aġenziji wkoll nazzjonali naħseb li l-informazzjoni tagħkom tista' tkun parti minn strateġija għal kooperazzjoni aħjar ma' pajjiżi terzi sabiex intejpu s-sitwazzjonijiet jew inkella għall-inqas ma jiggravawx f'sitwazzjonijiet ta' konflitt, ta' e, reġims awtoritarji, sitwazzjonijiet ekonomiċi wkoll għalek l-analizi kom u ma' utlu kol f'dawn is-setturi inti fil-kapacità tiegħek trid tistenna li s-sitwazzjoni tkun diġà mal-frontieri u hemmhekk biss tista' tirreaġixxi ma tagħmlu xejn iktar bl-informazzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, Sinjura Spinelli. Grazzi, dottor eh, Sur Leggeri, tal-prezentazzjoni tiegħek. Jena għandi xi mistoqsijiet fuq avvenimenti partikolari fejn ġiet użata il-forza. Diġa issemma mill-onorevoli Keller fuq il-pushbacks mill-Greċja għat-Turkija. U fejn kien hemm żewġ bastimenti ta' Frontex l-11 ta' Ġunju li għadda. it-tweġiba tal-Frontex kienet illi id-deċiżjoni ittieħdet miċ-ċentru ta' koordinazzjoni reġjonali tal-Greċja skont il-liġi tal-tfittxija u salvataġġ u wara evalwazzjoni dettaljata. Dak illi nixtieq insaqsik huwa x'inhija r-responsabilità li għandha Frontex u f'din l-evalwazzjoni dettaljata xikkonvinċikom illi tagħmlu dan il-pushback legali. U mistoqsi oħra tirrigwarda l-Amnesty International meta semmit u koll l-użu tal-violenza u tortura f'numru ta' hotspots fl-Italja l-autoritajiet taljani responsabbli qed jibqgħu bħal ommalu. U huma responsabbli skont skont responsabiltajiet tagħhom. Iżda intom tgħinu fil fil-marki tas-swaba ma nafx jekk inti u xtra stess opinjoni tiegħi dwar l-involviment ta' Frontex. Imbagħad l-użu tal-forza u tal-armi tan-nar fuq bastimenti tal-migranti fil-Greċja. Dawn issemmew mill-intercept fawissu li għadda. Fitra li battijena it-weġiba kienet li ma kienx hemm bastimenti tal-Frontex. Jista' jkun li għandek raġun imma il-ġurnalista ta' Intercept li jagħmel l-investigazzjoni għalli biex titla fuq il-bastimenti prezenti kellu bżon jitlob il-permess lil Frontex. Ġifiri kienem, kienem jew ma kienx hemm bastimenti sa' Frontex. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Isur Kirkos. Grazzi ħafna, Sur President, nil-ak sur leġir dejjem ta' pjaċir li kun għana Fl-2010 kien hemm ta' refugġati u immigranti ġejjin mit-Turkija u hemmhekk il-gvern ma settax eh, jindirizza dawn in-numri kollha. Il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet Umani akkużat il-gvern li mhux qed juri qed joffri dinjità Issa niġi lura għall-lum inti qed li qed naħdmu għal ġestjoni tal-frontier integrata u qed nevalwaw ukoll proble eh, postijiet problematiċi sabiex nindirizzaw dil problema Ġifiri meta jkun hemm il-bżonn kollox se jkun eh, f'postu lest dawn il- dawn il-hotspots ser joffru l-abilità li joffru protezzjoni. Aħna għanna mekanizmu sabiex nidentifikaw u narfu l-problemi, pero jider illi il-risposti tagħna dwar il- dak li rridu dwar ix-xogħol ta' Frontex, il-mod kif aħna indirizzajna il-problemi mhux qed iwassal riżultati għaliex fil-Greċja xorta tagħna nies li qed jgħixu f'kundizzjoni diffiċli wara illi rrikoxxejna l-problema m'għandniex soluzzjoni. Kif nistgħu nkunu optimisti illi ir-rikonoxximent ta' Frontex xi problemi se jkunu se jwaslu għal soluzzjoni u mhux jintesaw ġo xi uffiċċju. Grazzi ħafna l-aħħar mistoqsija. Grazzi ħafna jiddispjaċini illi ġejtart, pero kontent li qed hawnhekk. X'tip ta' konvenzjonijiet jew ftehimiet għandek bżonn? Forsi bilaterali ma' pajjiżi terzi jew internazzjonali bbażi tan-Nazzjonijiet Magħquda sabiex ta' tiedu azzjoni fuq in-naħa l-oħra tal-Mediterran sabiex tevitaw il-traffikar illegali tal-immigranti. Din hija l-mistoqsija tiegħi. Grazzi ħafna kollegi ta' dawn il-mistoqsijiet eccellenti, il-ħinijiet tagħkom kienu eccellenti wkoll. Sur leġġer inti persona ta' esperjenza taf illi il-mistoqsijiet ġew f'waqthom għax hemm ħafna mistoqsijiet li jeħtieġu risposta. Issa hu żmien hu l-ħin tiegħek sabiex tirrespondi fid-dettall il-mistoqsijiet li tpoġġewlek. Grazzi ħafna, Sur President, nirringrazzja l-membri kollha tal-Parlament li staqsew dawn l-mistoqsijiet kollha dan juri interess u jiena ser nipprova nirrispondi b'mod iddettaljat kemm jista' jkun. Ser nipprova ma jkun possibbli nirrispondi bil-lingwa tal-MEP. Issa fil-fatt ser nitkellem bil-Franċiż u mbagħad imur lura l-Ingliż u mbagħad nerġa' lura l-Franċiż dwar l-operazzjonijiet ta' ritorn illi ġew rapportati fil-frontiera u l-kwistjoni ta' abbuż possibbli ta' nies illi ma natawx l-opportunità li fiċu għazil naħseb illi legalment hemm żewġ ċenarji. L-ewwel net hemm ritorni taħt direttiva tal-2018 illi fejn nies wara proċess amministrattiv jilbatu f'pajjiż terz hemm xenarju ieħor fejn in-nies ma jiddaħlux. Skont il-kodiċi Schengen meta pajjiż anzi meta ċittadin ta' pajjiż terz ma għandux libertà ta' moviment fuq pajjiż tal-Unjoni Ewropea forsi m'għandux viza, passaport jew dokument validu jew ma jilħaqx ċertu kriterji finanzjarji jew inkella informazzjoni fuq fis-sistema ta' Schengen taħt il-kodiċi ta' Schengen meta persuna tiddikjara li l-nifisa fil-bżon ta' protezzjoni huwa fidejn il-gwardjani tal-kosta u tal-frontieri li qed jitħarġu sabiex jagħmlu dan sabiex joffru aċċess billi jirreferu l-individwu lill-awtoritajiet responsabbli mill kwistjonijiet tal-azil dak li Frontex qed tagħmel ma kenniex rapporti dwaru. Jiena smajt minn ċertu NGOs irċivejt ittri minn għandhom u f'dawk il-każijiet aħna nagħmlu inkjesta bl-aħjar mod possibbli jiena qiegħed eh, eh, neżamna ċertu sitwazzjonijiet illi jistaw jisaxħu fċertu frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea, però sissa m'għandix każ dokumentat wieħed fuq l-użu tal-armi. Huwa ta' baratos illi se jkolli nirrispondi din mistoqsija illum meta l-Unjoni Ewropea saret tabdan grazzi għal politika ta' sinċerità ta' Frontex li nasħat fuqa kien hemm każijiet kien hemm ħafna każijiet fil-Greċja fejn il-gwardjani tal-kosta kienu mill-quta mill-armi. Mil kien hemm każijiet fis-sajf tal-2015 ta' inċidenti fl-imlijiet bejn il-Greċja u t turkija Il-bastimenti tagħna kienu qrib fiskambju ta' ta' dan il-armi il jiena eddan l-ġurnalist illi aħna konna l-għajna bħala parti mill politika ta' sinċerità, pero dal-ġurnalist ma femx u fem illi konna fil-possess ta' dokument li eh, maħruċ eh, li ġi leaked. Il-kwistjoni kienet taħt il-leġizlazzjoni Greka saret ġewwa l-Greċja fil-pjan operazzjonali aħna għandna dispożizzjonijiet għal diviża leġittima. Is-sitwazzjoni hija differenti minn pajjiż għal ieħor. Per eżempju, ir-regoli ġewwa l-Italja mhumiex l-istess pa' regoli ġewwa l-Greċja. u rakkomandat li l-bastimenti li mumiex ġejjin mill-istat mil in kwistjoni illi ma jiġux involuti meta jkun hemm involuti armi. Però jekk ikunu fil-mira ta' dawn l-armi għandhom il-possibilità jiddiventu lilhom infushom fil-qafas tal-liġi lokali. jiena staqsejt għal rapporti anzi rċivejt rapporti li jiena tlabt minant l-autoritajiet Greki u ma kienx hemm kwistjonijiet ta' immigranti li kienu fil-mira ta' armi tan-nar. <coughs> Però mill-lider kien hemm individwu illi kien ferut fil-frontiera marittima bejn il-Greċa u Turkija narraw mal-120 immigrant il jaslu kuljum mit-Turkija fi frar ta' din is-sena kien hemm 2500 persuna illi waslu kienu qed jaslu mill-Turkija għal gżejjer Griki kien hemm ċaqliq importanti il-hotspots u ċentri ta' kol ta' koljenza għandhom id-doppju ta' nies illi jistgħu fil-fatt jilqgħu. Il-pjan operazzjonali mat-Turkija qed jaħdem qed naraw illi il-gwardjani tal-kosta ta' Turkija qed jagħmlu operazzjonijiet fil-libra territorjali tagħhom u taħt il-ftejjin bejn it-Turkija u l-Unjoni Ewropea l-awtoritajiet Torok kienu dejjem kooperativi fl-operazzjonijiet hekk kif ġie miftijem bejn il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet torrok ser naqleb issa għall-Ingliż. Il-mistoqsijiet huma relatati ma' punti ta' kontatt fl-Istati Membri sabiex nimplementaw il-mekanizmu tal-ment. L-ideja hija illi fiħdan l-Aġenzija l-uffiċjali tad ta' drittijiet fundamentali huwa taħt id direttur eżekuttiv fejn hemm investigazzjoni ta' il-menti l-ideja i li meta membri impjegati mill-istati membri jiġu involuti fi ksura legata drittijiet umani, irrid ikun hemm sitwazzjoni fejn l-awtoritajiet nazzjonali rridu jaħtru xi tip ta' ombudsman jew figura simili sabiex ikun l-interlokutur sabiex l-investigazzjoni ikun jistgħu jsiru fuq livell nazzjonali. Il-Frontex se torganizza laqa f'dak il-każ torganizza laqa mal-istat membru konċernat sabiex toħloq dan il netwerk din hija laqa illi ser isseħ fi Brussell f'Diċembru jekk mhux se jekk mhux se jeżbal u għalhekk ir-riżultat mistenni huwa illi l-Istati membri jkun jistgħu jaħtru kontroparti speċifika biex bekk l-uffiċjal responsabbli mid-drittijiet fundamentali fih dan il-Frontex ikollu in-netwerk kollu s sistema f'posta biex ikun jista' jagħmel investigazzjoni xierqa. verżjonijiet lingwistiċi differenti. U anka dwar l-aċċess għal mekkanizmu ta' tressiq tal-menti, dak ukoll jista' jitjieb jekk inkunu nistgħu ntejbuh. Fil-hotspot u fil-operazzjonijiet konġunti u qabel ma jintbatu l-uffiċjali mill-Frontex ikun hemm taħriġ sabiex il-gwardjani tal-kosta u tal-frontieri tagħna jkunu jafu b'dan il-mekkaniżmu ta' tressiq tal-menti u jkunu jafu kif jitrattawh. Dan sabiex dawk li jixtiequ jagħmlu l-ment jkunu jistgħu jużaw mezzi differenti jew jibatu l-ment stampat jew inkella jagħmlu online jew inkella imorru fiżikament inesuq l-ment. Issa dwar ir-reklutaġġ tal-uffiċjali ta' drittijiet fundamentali u issa forsi ta' minna jt uffiċċju ta' drittijiet fundamentali għaliex qabel kienna persuna waħda uffiċjal wieħed, però issa għandna uffiċċju sħiħ. Issa għandna persuna illi huwa il- il-viċi uffiċjal ta' drittijiet fundamentali u bat għandna uffiċjali għal reklutaġġ. Fir-reklutaġġi li qed isiru bħalissa hemm ukoll eh, membri mill-personali li qed jintbatu sabiex indirizzaw l-menti. Hekk b'sissa skont uffiċjal ta' diritti fundamentali ma tresqet lebda, ma tresaq lebda l-ment formali eh, permezz tal-mekanizmu. Iżda l-pjan huwa illi f'jannar din hija xi ħaġa li li responsabli tagħha ħajjina xina li nagħmel ġestjoni ta' risorsi, jien responsabbli sabiex inħejji l-uffiċjal sabiex joħroġ avviż li hemm pożizzjoni eh, vakanti biex ikunu jistgħu jibdew ir-reklutaġġ hekk kif ikun lest il-budget tal-2017 imbagħad ir-reklutaġġ ikun jista' jseħħ. Dwar il-pools, hemm tlet pools differenti maħsuba fir-regolament Frontex sabiex jaħdmu dwar ir-ritorn għandek reazzjoni immedjata fil- eh, fit-teams tal gordjani tal-Kosta. Iddeċidejna illi Sanġi diħla nkunu l-estejna il-twaqif ta' dawn il-pools li permezz tagħhom l-istati membri sabiex ikunu konformi ma' regolament ikunu iridu jamlu ikunu iridu jħallu għad dispożizzjoni tal-pool ċertu numru ta' ħaddiema ta' gwardjani tal-kosta u dan huwa miżel fir-regolament. Kull stat membru jaf eżatt kemm irid jibgħat membri biex ikunu parti minn dan il-pool konġunt. Issa, għaddejn ukoll diskussjonijiet mal istati membri sabiex nirfinaw daċxejn in numru eżatt Bewedu ieħor ir-regolament jgħid kemm għandu jkun hemm, però imbagħad aħna rridu nirfinaw x'tip ta' profil irti kollum tal-ħadima. Per eżempju, nimmaġina li pajjiżi il qegħdin fil-Ewropa ċentrali li m'għandhomx baħar, aktarx mhux ser jipprovdu gwardjani tal-kosta, mhux qed nistennihom jagħmlu hekk. Għalhekk jiridu nikkonsidraw x'inhi l-ġeografija ta' kull stat membru x'inhuma l bżonnijiet Però għaddejni id-diskussjonijiet ma l-istati membri u qed nikkalkula illi sa nofs Diċembru din is-sena jkunu l-esti. Dwar kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar dan il-punt. Kien hemm mistoqsija speċifikament dwar ir-rotta tal dwar il-pajjiżi qegħdin fuq ir-rotta tal-ħarir. tal tal ħarir din darwa l-isem ta' inizjattiva li kien parti minna eh, il-Frontex, inizjattiva bil-finanzjament tal-Fondi Ewropej. Qed nitkellem dwar pajjiżi bħal Bangladesh, l-Afganistan, il-Pakistan. Insejt xi ħut minnhom, però qed nitkellem fuq pajjiżi li għedin f'dan ir-reġjun. Mela x'tib ta' kooperazzjoni hemm mal-pajjiżi terzi. Għandna arranġamenti illi ehm, għad iridu nirfinaw eżatt il-kontenut tagħhom. Per eżempju, mal-pajjiżi fir-reġjun tal-Balkan, jew inkella pajjiżi illi huma kandidati sabiex jissieħbu fl-Unjoni Ewropea u li forsi jkunu kandidati hemmhekk l-arranġamenti Eh, jistaw kunu differenti dawn arranġamenti li jistaw jużaw sabiex eh, ikomplu proċess tagħhom ta' sħubija biex eh, jibru l-kapaċitajiet tagħhom biex bekk ikunu konformi mal rekwiziti tal-Unjoni Ewropea f'dik li huwa ġestjoni tal-refuġjati, tal-migrazzjoni, eccetera. Naturalment dejjem rispett lejn il-drittijiet fundamentali. Mbagħad pajjiżi oħra li huma żed imbeda illi mhumiex qed jippjanaw illi jkunu parti mill-Unjoni Ewropea. Hemmhekk nistgħu nagħmlu skambju ta' informazzjoni fuq l-analiżi tar-riskju, però ma jkunx hemm skambju ta' data personali ma' dawn il-pajjiżi ħankun ċara lix hemm regoli tal-Unjoni Ewropea dwar id-data personali u regoli jgħidu biċ-ċar illi ma hemmx qafas legali biex dik l-informazzjoni tingħadda lil pajjiżi f'reġjuni se timbeda. Dwar ir-riammissjoni kien hemm ukoll xi mistoqsijiet. Per eżempju, dwar l-implementazzjoni tar-riammissjoni bejn il-Greċja u Turkija. Dina kienet fuq talba tal-Kunsill u ġiġifri tal-Istati Membri wara illi nħareġ il-nħarġet dekorazzjoni f'Marzu. Issa l-Aġenzija timxi fuq l-istess eh, modell tal-operazzjoni tal-return. Hemmhekk japplikaw l-istess standards ta' li huwa monitoraġġ. Nista' ngħidilkom pereżempju li Kemm il-darba l-NGOs rapportaw li kienem ċertu situazzjonijiet eh, partikolari u fej kun hemm xi sitwazzjoni partikolari aħna niċċekkjaw eżatt, però skont il-regolamenti hemm liġi partikolari illi tapplika. U din tajt l-Aġenzija m'għandix il-kompetenza sabiex eh, tara jekk ir-ritorn ta' persuna partikolari ijiex u ix ġustifikat. L-Aġenzija tittara li kunem monitoraġġ kif suppost u li kunem rispett lejn id-drittijiet fundamentali f'dan il-proċess ta' riammissjoni. Għanetikom eżempju. Kien hemm partikolari pjuttost magħrufa il ftit tal-xurilu informatni illi kien hemm tnejn min-nies li kienu mistennija jiġu ritornati fil-Turkija mill-Gżejjer Griegi. Din l-NGO avżatni li kien hemm ċertu periklu kien hemm teddida illi dawn in-nies jistgħu jkunu persegwitati fit-Turkija li ma jkunux f'ambjent sigur. U għalkemm li mhumiex fil-mandat tal-Aġenzija jiena battu ċekkjajt mill-ewwel mal-awtoritajiet Griegi fuq dawn it-tnejn min-nies kelli li semm taħħom iċċekajt kien xemm isimhom fuq il-lista u ma kinux fuq il-lista. Għalhekk eh, l-NGO għattila illi il-tawk li l-persuni ma kinux fuq il-lista tarja riammissjoni. Kien hemm każ ieħor li kien involvi ċittadini Sirjani u dawna allegatament ma kellhomx dritt għall-azil fil-Greċja. Ti xi ħaġa li qed ninvestigaw mal-awtoritajiet Griegi għal darboħra mhix xi ħaġa illi taqa' fil-kompetenzi tagħna biex inkun biex ngħid issew, però jiena xorta nkun irrid eh, nassigura illi r-riżorsi illi eh, qed jitpoġġew a dispożizzjoni mill-Aġenzija mhux qed jintużaw sabiex ikun hemm xi ksur ta' drittijiet fundamentali. Jiena sammek nista' ngħidilkom. Min perspettiva legali din hija kwistjoni delikata ħafna u aħna dejjem nippruvaw eh, naraw illi fi kwalunkwe ċirkustanza dejjem qatt ma jinkisru drittijiet fundamentali. Kien hemm ukoll mistoqsija dwar l-Awstralja. Il-President intervjeni l-interpreti jixtaq għandhom bżonn imorru Eh, forsi nistaw inkomplu bl-Inglis? Iva l-interpretiet jajdu li sarilhom il-ħin. Jekk intom ma tiddejqux li nkomplu bl-Inglis, għax naħseb li hemm bżonn illi nisimgħu it weġibiet Tajjeb għalikom. Natali, tajjeb għalik? Tajjeb għalik għax verament nixtieq nisma' tweġibiet, però l-lum l-interpretu ma jistgħux jibqgħu iżjed kemm il-darba eh, baqgħu iżjed mill-ħin tagħhom. Grazzi ħafna interpreti tistgħu tmorru. Thank you, thank you colleagues, thank you Natalie. Thank you, uh, Mr. Chairman. So, we, yeah, th there was a question concerning the, the presence of Australia in this uh, network on, on Coast Guard. Uh, there were uh, many